Good morning, colleagues. It's 9 o'clock and I'm happy. L-odwa tajba kollegi, id-disa fil-ħodu, ser nibda l-laqa nil-qakom il-koll u nil-qaw koll il-dawk illi qed jisegwu din il-laqa fuq il-web streaming. Intom fejn intom fl-Ewropa l-agenda għallum hija mimlija ħafna fil-fatt ser nibqgħu hawnhekk sa tard wara nofsinhar Għalhekk jew nibdew u ma nitilfu żmien il-laqa tal-koordinaturi nixtieq nitkellem dwarha magħkom jiddispjaċini jekk mhux daqshekk interessanti għax ser naqra ħafna numri maħabba l-protokoll għalhekk l-adozzjoni tal-aġenda ta' settembru rikjesta tal-aġenda ta' kienet l-ewwel punt u għadattajna l-aġenda għal għall-ewwel għas-7 ta' Settembru adottajna petizzjonijiet 0119 0 erba Umbat hemm il-petizzjonijiet wieħed li ta' 04 0 0, 1 ħamsa 2-5 dawn se jiġu fil-agenda ta' ta' ottubru. Kollox huwa suġġett għal risposta mill kummissjoni jekk ma nirċevu ir risposta dawn jitpoġġew aktar tard kien hemm kien hemm ir-rikjesta għal wieħed sitta tlieta u wieħed seba' sitta wieħed erba' tminja għal 2017 se tibqa' miftuħa u ser nibatu għal kummissjoni għal iktar informazzjoni. Il-rakkomandazzjonijiet kollha ġew aċċettati. Fuq il-punti ser taraw id-deċiżjonijiet kollha fil-riżultat bil-miktub tal-laqa. Aħna aġġornajna il-żjara f'Taranto li se ssir il-ġimgħa d-dieħla u fl-arnaka għal Settembru. Titlu għasmih dwar it-trittijiet fundamentali tal- tal-ħaddima ser tinbidel eh, protezzjoni tal-ħaddima eh, f'xogħol temporanju jew prekarju. U dan abbażi tal-petizzjoni illi ġivejna eh, il-koordinaturi huma mistiedna sabiex jibatu proposti għal missjonijiet ta' fatti um, sal of settembru. Ser niprovdu segwitu global fuq il-petizzjoni tkolla li kienu fuq l-agenda tal la li għaddiet, ġifiri il-21 ta' ġunju. U se jkun hemm rikjesta Anzi, u dan sar fuq rikjesta ta' wieħed mill-gruppi aħna u kosser nirrikjedu riżoluzzjoni qasira. Kien hemm rikjesta tal-gwe fuq l-elaborazzjoni ta' rapport fuq e, self fuq djar għabazi ta' petizzjonijiet li rċevejna u sernes u mistoqsija orali li l-plenarju najr rizoluzzjoni pala segwitu ta' rizoluzzjoni li ġiet adottata mill-Parlament Ewropew fil-2015. Il-koordinaturi kienu wkoll favur illi nistaqsu l komissjoni għal aġġornament ta' segwitu ippreparat mill-Libe fl-2015 mill-Dipartiment tal-Politika ċe. Se jkollna segwitu kol mill-Dipartiment tal-Politika ċe. Hemm ukoll kwistjonijiet ta' violenza fuq in-nisa din din ġiet approvata bħala riżoluzzjoni ser naraw kif niżviluppaw kooperazzjoni aħjar ma' fam u possibilment norganizzaw laqat konġunti fuq kwistjonijiet ta' interess eh, komuni bħal din kwistjoni. Jiena wkoll tajt aġġornament orali dwar dak li ġara fis ccc il-konferenza tal-presidenti ta' komitati jiena fil-fatt il-presidenti tal komitat aħna tkellimna dwar l-implementazzjoni ta' dikjarazzjoni ta' Ruma e, l-istituzzjoni ter istituzzjonali fuq regolamentazzjoni aħjar u il-handbook tal-evaluazzjoni ta' impatt il-koordinaturi u koll ħadu nota tal laqgħa tal-Petty Network li jsir fuq livell ta' personal fis-16 ta' Ġunju se jkun hemm laqa fuq livell ta' eh, membri fil-10 ta' Ottubru u bekk nalqu il-punti li għaddejna fil laqgħa tal-koordinaturi l-bira. Issa nadu għal-punt 13 fuq l-agenda tal-lum, petizzjoni 178 fuq l-implementazzjoni ta' kondizjoni ta' xogħol mhux diskriminatorji u l-prospetti tal-karriera l-impjegati mhux permanenti u l-aġenti kontratwar fl-istituzzjonijiet Ewropej. L-ewwel net nilqafosna l-petizzjonant is-sur Michael Ashbrook u ser dilek il-kelma għal ħames minuti.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 tajjeb se nagħmilha b'subajja x'jaħdem ħafna ħjar. Lodwa tajba, Sinjor President, membri onorevoli, eh, xandri professjonali, ċittadini u l-ħbib prekarju tiegħi li qegħdin bil edha fuq wara. Jiena mhux qiegħed għawek sabiex nargumenta kontra l-Kummissjoni ngħid li kollox huwa ħażin. Però jiena naħseb li nistgħu ntejbu il-kundizzjonijiet ser insemmi fil-qosor ir-risposta tal-Kummissjoni jiena battilkom ir-risposta, risposta tagħhom fuq email. Naħseb illi ir-risposti tagħhom jew żewġ kategoriji. Naħa waħda jgħidu biss li fl-2013 il-leġislatur iddeċida hekk. Però din mhix risposta kompleta irridu jispjegaw għalfejn mannix intejbu dan kollu fl-2017. Ġraw ħafna affarijiet bejn l-2013 l-2017 le. Umbat, um, jiċtu affarijiet li laqas biss aħna nkunu qed ngħiduhom. Li tkeċċi lin nies wara sitt xhu anzi sitt snin ta' esperjenza pratika hija Eh, tef ta' rizorsi diffiċli li namlu stima tal-ammont, però eh, huma eluf ta' euro għal kull ħaddim temporanju. Nixtieq nixdilkom l-attenzjoni u koll illi għal kontrarju għal affarijiet li jiġu implikati il-karta ta' drittijiet fundamentali japplikaw u koll għal dawk li jadmu fl-istituzzjonijiet ħarġet mod ċar fil-sentenza ta' Sur Strack mill-Qorti ta' Ġustizzja. Il-Kummissjoni kienet kontra Sur Strack, però wara żewġ appelli tilfu. Kellhom l-ekwivalenti ta' ċanfira minn il-qorti. Il fil fatt il-Komissjoni, għal-qorti deċid li l-Komissjoni trid tħallas għall-ispejjeż kollha. Mbagħad l-isfond legali hemm id-direttiva tal-xogħol ta' terminu fis. Il-Komissjoni tista' tgħid li jien mhux stat membru, però kif tista' tispjega illi dawn japplika għal kulħadd però mhux għal dawk illi abbozzaw id-direttiva illi għenu sabiex tinħoloq. Kif tista' tispjega li dawn il-prinċipji fid-direttiva ma japplikawx għal ħaddiema tiegħek stess? Ma naħsibx li tista' tispjega dan kollu u dinja ċara fid-direttiva tax-xogħol terminu fis. Dawn jieħdu il-vantaġġi kollha li dawk li m'għandhomx eh, kuntratt terminu fis mandomx. Ħlif dawk li jaħdmu prorata. Eżempju, dawk li jaħdmu fuq terminu fiss għandu jkollhom għandhom l-istess opportunitajiet li jistudjaw waħt li jaqdmu. Però il-Kummissjoni tgħid li l-oħrajn m'għandhomx l-istess Eh, vantaġġ l-istess drittijiet ta' xuma ta' skala inqas. Xi tfisser eżatt li tkun fuq kuntratt ta' terminu fis u tkun taf illi il-ħin daqt jispiċċa. Tista' tirbaħ il-Premju Nobel xorta però jkeċċuk x'injal żmien it-tieni punt prinċipali tal-petizzjoni, fil-fatt l-ewwel punt huwa li waqfu dawn il basenzijat li inkeċċu n-nies wara sitt snin anki anki jekk <laughs> ikollhom prestazzjoni tajba ħafna u xi drabi jagħmlu xogħol aħjar minn dawk li fil-fatt ikeċċuhom. Ejja niftħu l-kompetizzjoni interna għal kollegi ta' terminu fis kien hemm petizzjoni għamilt petizzjoni fil fat fil-2009 numru 192 U importanti għaliex il-kompetizzjonijiet interni għandhom rata ta' suċċess ta' 25% u għad-dritt kbir u importanti li njieħdu sem f'dawn il koppizzjonijiet il-kol tafu kemm ix-xogħol prekarju ħażin għall-Ewropa ma xafin nirrepeti dan kollu. Aħna qed nistaqsu biss għal iktar ġustizzja, mhux qed nistaqsu għal ġustizzja kompleta, hawnhekk għandkom il-kuntatti tiegħi, grazzi. And we thank you very much, and I can assure you that it doesn't happen often that a petitioner gets... Mux spis petizjonant jirċivi applaż mod spontanju, xiftit eh, mux normali. Issa nixtieq indura rappreżentant tal-Kummissjoni għandi diversi rappreżentanti intom tistgħu tażlu min ser jibda. U jekk tridu jista' jkun hemm iktar minn kollega wieħed illi jintervjeni. Grazzi, Signora President. Eh, grazzi. Jina Roberto Carlini u il-kap ta' eh, l-unità tal-reklutaċ u għanna u koll rappresentant tal-affarijiet legali u tal rizorsi umani. Iva, fil-fatt jiena l-ewwel persuna li eh, interessata xiena nifirma l-kontratti ta' qoddim net ġifiri għalek jinteressani dan is-suġġett. U minn dejjem aħna dejjem attenti eh, għal daw l-ismajna minn għant Xbruk u nippruvaw ukoll rispondu skont l-esiġenzi ta' dawn il-nies li għandhom kuntratt imma huwa dejjem fl-interess tas-servizz. U xinu l-interess tas-servizz? Dawn eh, fl-2004 Eh, imbdow il-kun daw tip ta' kontratti, ġifiri kważi 15 sena, ġifiri anki għal żmien determinat, qabel kienu jissejħu aġenti awżiljarji u kienu kontratti li kienu jiġu eh, ta' kull xar imġedda Eh, u kienem nuqqas ta' stabilita għal persuni u kif ukoll għal servizz fejn kunu qegħdin jaħdmu. Mill-2004 nċejn ħafna l qoddim u fl-2014 fl-aħħar riżoluzzjoni statutarja iż-żmien massimu id-doppja minn 30 ġie għal 6 snin għal dawn il-kuntratti dan l <clears throat> edija biex kemm għan-nies kif ukoll għas-servizz ikun hemm iktar stabilità huwa ovvju li meta il-persuna tiġi reklutata taċċetta ix-xogħol taf li hi tista' taħdem sa sitt snin. Ġifieri anki jekk ma jkunx hemm bżonn dejjem li jkun hemm kuntratt fi sta' sitt snin. Imma il-persuna taf li għandha sitt snin il-kuntratt jingħalaq wara li dan iż-żmien. Ġifieri dan isir bl-ikbar trasparenza u korrettezza għal żewġ naħat involuti. In li jkunu madwar il-mejda fuq dan tip ta' kontrat huwa bżonn għall istituzzjonijiet imma jmur ukoll fuq tajjeb għaż-żewġ naħa ta' xjati stabilta għad-dipartiment imma jippermetti ukoll dejjem li jkun hemm isu bidu ġdid tal-kompetenzi, jkun hemm refreshment kif qed jgħid il-kellim speċjalment ukoll dak li għandu x'qasam għal ċertu setturi ta' fejn bżonn kompetenzi għolja. Per eżempju, għaraw ftit fi eh, fis-settur ekonomiku tal-immigrazzjoni dawn is-setturi kollha huma ta', ta kriżi u ta' fuqhom tajjeb. Għalhekk dan il-bżonn li dejjem kien kien mana, għadu mana u se jibqa' mana dan il-bżonn. u jekk eh, forsi fil mill iktar legali il-kollega jistajtikom iktar dettalji, ma xtaqt biss nfakkarkom li li wieħed idur lejn eh, biex jiruklet biex eh, isib dawn in-nies anki jkollhom xogħol għal kuntratt eh, determinat, mhux l-ewwel darba każijiet bħal dan marru spiċċaw il-qorti, pereżempju l-aħħar wieħed il-każ 16 tal-2000 u ta' 15 ta' Sinjura Maria Elena Perez Lopez il-qorti ifakkar għal f'dan il-kas li mhux biss huwa possibbli li fil-istituzzjoni pubbliċi jkun hemm personal li jkun kontra determinat għal żmien determinat imma dan iġifiri jisiri u kol f'qafas legali u ta' korrettezza. U aħna dan il-qafas dejjem nirrispettawħa kemm fil-trasparenza ta' mill-bidu ta' reklutaċ u anki għat-tiġdijt li kunem imma anki fil-kuntest iktar ġenerali. Ġifiri, per eżempju, l-Kummissjoni u kol tara li dan jiġi dan kollox jiġi rispettatu, nevitaw li għalmin ikun aġent temporanju ħafna drabi eh, jekk jidra xogħol mbagħad ma jkunx iktar kuntat ma dak li qed jiġri madwar anki fis-suq. Hemm ukoll eh, aċċess għal l-eżamijiet interni li jisiru u nafu li ċertu statistika mhux dejjem taqbel mal-realtà. Għan-numru ta' ġifiri meta ngħidu kemm hemm nies li joħorġu lawrejati mbagħad anki għal numru ta' postijiet. Ħafna Eh, drabi ma nilħux il-kwota ta' 25% għax kena 2000 post u 80 kandidat adattat għal-postijiet. U mill-artiklu 82.3 tal-regolamenti era għal dawn il-tipi ta' eżamijiet, aħna dejjem imxejna skont dawn ir regoli imma dawn l-eżamijiet interni nafu li jkunhom eh, rata ta' mm, eh, suċċess imqabla ma' dawk l-eżamijiet li ta' nies li jidħlu minn barra biex dejjem ikonna dan il-tip ta' eh, bil bejn eh, in-nies li jiġu reklutati u li jkun li jispiċċaw ukoll funzjonarji tal-istituzzjonijiet. Nirringrazzjakom għandi l-kollega wkoll li jista' jagħti iktar dettali. Grazzi. Please go ahead with Tista' tkellimna dwar l-aspett legali. Signora President, signori um, deputati, kollegi, jiena wara li smajna il-kollega Roberto Kenni li spiega xinu ma l-interessi tal-istituzzjonijiet u anki il-kontest għaliex ehm, ikonna dawn il-kontratti fl-interess tas servizz li konna nis Eh, personal eh, li kolom kontratti għal żmien determinat, imma jina sen li limita ruħi għal dak li qed isaqs il petizjonant Mela, dwar l-applikazzjoni tad-direttiva dwar dan ix-xogħol għal żmien determinat. Din hija direttiva ta' ftejjim qafas, u mbagħad ġifri kien id-direttiva ġiet ukoll kien hemm trasposizjoni ta' mill-istati membri. Minn dak iż-żmien għandna mekkaniżmu fl-istatut li jaħseb għal numru ta' applikazzjoni diretta ta' direttiva li napplikawa għal personal tagħna. Imma f'każijiet ftit meta qed nitkellmu fuq sigurtà tal-post tax-xogħol u anki fuq is-saħħa fuq il-post tax-xogħol. Imma din il-limitazzjoni ma tantx tinteressana għax il-leġiżlatur hawnhekk il-koleġislaturi, il-Kunsill u il-Parlament verament jaraw li hemm kull tip ta' protezzjoni li toffri direttiva li tiġi attwata. Għalhekk l-idea hija li ma jkunx hemm kuntratti ta' prekarjat. U fil klawzula numru 5 hemm tliet kondizzjonijiet. Kondizzjonijiet li ovvjament jillimitaw in-numru ta' eh, kontratti li jistgħu jiġu mġedda. U għalek aħna eh, sorprizi naqraw li eh, nintalbu li s sitt snin ta' skazenza meta edna li il-kuddam li kontratti minn tlet snin ġew għal sitt snin għax nid-dirtiva timponi limitu ta' żmien. Iġifieri jekk tiġi applikata jew le rridu nkunu ċari li din e, naraw li l-kolleġislaturi raw li kunem l-istess livell ta' protezzjoni li u ċittadini. Ġifri fuq dan il-punt huwa importanti li nifmuħ. Imma id-differenza bej dawk li kollhom kontrat permanenti u dawk li għandhom kontrat ta' żmien stipulat. Ovvjament, hemm il-karta ta' drittijiet u trattat, ovvjament li da japplika għal kulħadd imma dan eh, xorta hemm differenza bej sistema ta' xogħol li jkun permanenti u dak li jkun temporanju u l-qorti tal-ġustizzja eh, dejjem tgħidek u anki semmejna dan l-aħħar każ hemm ġustifikazzjoni għaliex hemm differenza bejn l-istatut ta' dawn it-tip ta' kontratti Hemm il-qorti tal-ġustizza li wkoll li anke ġurisdizzjonijiet tagħna li qed jispjegaw dawn l-affarijiet. Aħna għalhekk ma nifmuwiex il-petizzjoni fejn titmur għax ċertu punti mor kontra direttiva li għal-ġid ta' ċittadini kollha u nafu li l-kollegi tagħna dejjem ġew koperti l-qorti ġustizza għatma għaltinna li mhux qed nagħmlu hekk. Fil-riforma tal-2013 anki ġifiri il-Parlament Ewropew kien wara jadin, kien hemm din il-possibilità li min ikun bil-kontrat jista' koll jikollu l-possibilità li jsir ikollu post permanenti. Dan qabel ma kienx possibbli. Il-problema b'dan hija li min ikollu kontrat ikun eh, jiddependi mill-budget ġifiri hemm ammont globali li dan minn dan l-ammont mbagħad jew nħarġu l-kuntratti imma il-funzjoner dak li għandhom eh, xogħol permanenti hemm ovvjament dawn imorru skont il-grat. Meta wieħed minn kuntratt jaddi għal xogħol permanenti wieħed irid joħloq il post għalih. U din hija l-awtorità tal-budget li tillimita dan in-numru ta' postijiet li qed hawnhekk ukoll preżenti l-awtorità tal-budget. Għalhekk il-Parlament flimkien mal-Kunsill ħareġ b'klawżula biex dan jiġi faċilitat, ovvjament wara ukoll l-eżamijiet, l-eżamijiet esterni għal min irid isib post permanenti mal-istituzzjonijiet. Xtaqt infakkarkom iġifieri dan l-att legali attwali tal-kuntest li qed nitkellmu fuq llum. Grazzi. Now, let's open the floor. Grazzi ħafna issa niftħu id-diskussjoni sabiex il-kollegi parteċipaw f'dan id-dibattitu ukoll. Is-Sur Valenza. Grazzi ħafna, Signor President, jien mhux qed nifhem is-sitwazzjoni għaliex qed nippruvaw nirregolaw il-liġi tal-impjiegi fl-Istati Membri, però għanna situazzjoni fejn il kummissjoni Ewropea għanda l-agenti kontratwali nifhem id-distinzjoni bejn il-ħaddiema permanenti u dak kontratwali, però dawn għandhom limitu ta' sitt snin biss fil-karika tagħhom. Ma jagħmilx differenza jekk jaħdmux tajjeb jew ħażin, jaħdmu biss sitt snin. X'inhu l-punt aħna nħarġu l dawn in-nies ninvestu in flus u l-ħin sabiex inħarġu l-dawn in-nies un bat wara sitt snin għom un mbagħad irridu nsibu ħaddiema ġodda u nerġgħu nħarġuhom. X'inhu l-punt ta' dan kollu? Forsi għandna naraw xidri għawnek inħallu din il-petizzjoni miftuħa nistennew il-revizjoni li mis tal-regolament għal-personal u fil-fat naħseb se jkollna smih fuq id-drittijiet tal-impjieg f'Novembru fil-Kumitat tagħna, għalhekk forsi għandna ħallu l-petizzjoni miftuħa u npoġġu eh, dan din il-petizzjoni fuq l-aġenda ta' dak ismiħu ukoll għaliex ma narax l-ispjegazzjoni. u ma naħsibx li nistgħu nagħtu spjegazzjoni li l-Kumitat jista' jagħti li tkun sodisfaċenti. Grazzi. Din laqas għat tiġri fil-fatt Signora sinjura Bisserra nadilek il-kelma. Grazzi, Signor President, nirringrazzja l-Sur Ashbrook. tal-prezentazzjoni ta' dal-ħodu, ħna nasib il kull naqblu għawnek li hemm bżonn inħallu din il-petizzjoni miftuħa x'kif narajin il-ħaġa u anke speċjalment wara li smajt il-Kummissjoni għalhekk qegħdin nitkellmu mhux biss dwar dritt tal-ħaddim li nestendu skadenza, qed nitkellmu dwar koerenza hawnhekk u hemm koerenza ċara ta' kunċett bejn dak li qed wieġeb il-Kummissjoni u dak li qed nitkellmu hawnhekk il-prekarjetà tax-xogħol fl-istituzzjonijiet. Għaliex hemm kontradizzjoni għax fil-prinċipju qed nitkellmu dwar kontratti temporanji sabiex jissostitwixxu funzjonarji li għandhom xogħol ta' natura permanenti wara x'qed jiġri qed timpiega nies b'kuntratti temporanji għal żmien determinat biex ma em, timpjegax funzjonarji bizmin illimitat. Ġifri inti qed tipprova iddaħħal nies li jagħmlu xogħol ta' natura em, permanenti permezz ta' nies b'kuntratti temporanji. U fil-fatt aħna rridu inkomplu intawlu din dan it-tul tal-kontratti kif għattu għaliex inti għandek limitazzjoni qasira ħafna fi żmien, kontrat temporanju li mill ngħid inti taf li għal sitt snin, dix jekk inti għandek aspettattiva ta' sitt snin, dak li jkun qed jaħdem għal affarijiet xogħol li jieħu ħafna żmien iktar mis sitt sima mhix sens. Allura inti fid-dinja ta' xogħol ma jagħmilx sens dan u għalhekk din l-istipulazzjoni ta' limitazzjoni ta' żmien meta ġala darba jiltlaħaq is-sitt snin qisu qed tgħidulna li l-persun għattedna li persuni kontrattati ma jitilfux opportunitajiet oħra fis-suq tax-xogħol li nar ma miex sens għax in li jixtiequ jaħdmu fl-istituzzjonijiet jixtiequ li jkollhom karriera fl-istituzzjonijiet mhux għax qegħdin hawnhekk għattaw ftit żmien jaraw x'ħaj jiġri mbagħad imorru jagħmlu xi ħaġa oħra mhux qegħdin nagħmluhom pjaċiri żgur vizavi l-opportunitajiet tagħhom tax-xogħol u fil-fatt Intom għadin tgħidu li waħda minn raġunijiet bażiċi li dak li jkun sekol irid ikollu bilan ġeografiku bej pajzi gbar u per pereżempju, issa din il-kriterju x'għandha x'taqsam mal-kuntratti temporanji biex qegħdin nitkellmu hawnhekk illi tibdel in-nies biex jiġu minn postijiet differenti ħalli jkun hemm dan il-bilanċ u għadin tejdu li hemm bżonn li nżommu il- kompetizzjonijiet, l-eżamijiet miftuħa bħala il-motew li nisa reklutat ċu għallura fejn għandek il-kontratti temporani, għalfej għad iżidu għam daw, għalfej għad ikollna percentagġi ta' kontratti temporani kważi diffiċli li wieħed jiġġustifikom jispjegom. Nasab li hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar xi ħaġa li iva ovvjament għandha x'taqsam ma' prinċipji fundamentali u anke salarju ndaqsa xogħol indaqs, idu nkunu koerenti u mhux jekk qegħdin nitkellmu fuq għal xiex għedin dejjem nżidu il-kontratti temporani biex jagħmlu xogħol ta' natura eh, permanenti, allura jfisser illi rridu l-affarijiet insejħulhom bisimhom ma nibdlu regoli tagħna. Mrs. Valina. Signora Valina l tajba, Iva, jena xtaqt nir-ingrazzja u koll il-petizjonant ta' prezentazzjoni tant tajba li għamlilna, tant ċara u tant simpatika. Il-fattu il-lieħe u għaffat sorprendenti dan li l-lum għadina unnek nitkelmu nisimaw il-Gvern tal-Unjoni Ewropea, Kommissjoni Ewropea li fl-ħar mill-ħar gvern tal-Unjoni Ewropea għanda sa 20% ta' ħaddima li huma kontratti temporanji fl-aħħar l dak li huma prekarjat. U Nasab din hija ħaġa illi għall-istituzzjoni illi tippretendi li tgħid l istati membri kollha x'għandhom x'jagħmlu biex iżommu mar-regoli ma' trattati wkoll allura vera naħseb illi hija tal-mistħija għaliex mhix qed tagħti eżempju tajjeb u naħseb li regoli interni jeskludu b'mod effettiv ħafna lil dawn il-persuna illi wara sitt snin ħadu taħriġ għamlu x-xogħol tagħhom, kisbu ċertu ħiliet marbuta mal-xogħol tagħhom, kisbu għarfien u ma jistgħux jikkompetu bl-istess kondizzjonijiet bħal ħaddiema oħrajn u apparti minn li ma jagħmilx sens dan f'termini ta' xogħol, anke f'termini ekonomiċi ma jagħmilx sens għax hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar taħriġ għal dawn il-ħaddiema illi imbagħad huma marbuta biż-żmien u wara ċertu żmien daw barra, u hekk fuq flus pubbliku, flejes pubbliċi. U naħseb li l-Kommissjoni Ewropea għalhekk bla dubju qiegħda tikse prinċipju bażiku ta' non-diskriminazzjoni u għalhekk l-inqas l-inqas li jista' jsir huwa li nistudjaw il-każ biktar reqqa sabiex naraw kif jistgħu jinbidlu ir-regoli illi eh, jirregolaw il-kondizzjonijiet tal-ħaddiema fl-istituzzjonijiet tagħna. U jiena nagħmel l-istess proposta bħalma għamel il-kollega ta' qabli ċoħe eh? illi titħalla miftuħa din il-petizzjoni u tiġi studjata wkoll fi konferenza li konna fil-ħarifa fuq il-prekarjetà għax minn hemmhekk iridu nibdew aħna iridu nagħtu l-eżempju. Thank you, Mrs. Evi. Grazie, signora Evi. Grazie, Presidente. Grazzi, President. Jiena sodisfatta ħafna bl-interventi tal-kollegi li tkellmu qabli eh, dwar din il-petizzjoni ringrazzja il-petizzjonant tal-li ju spiegħanna xinija l-petizjoni u naqbel mijaw. Irritnejt ngħid mod ċar li anki minn naħatijaj et nati appoċ li din il-petizjoni għax edin naraw li għanna problema gravi ħafna li edha sir ġoddarna stess fl-istituzzjonijiet. Dawn il-persuni li kollom kontrat il-xoll li jamlu huwa l-istess xoll li jisir l-istess pa dak li jisir minnis li jkun eh, li jkunu eh, għandhom kontrat permanenti Ġifiri, jina naħseb li l-soluzzjoni t-xogħol li jsir huwa importanti ħafna, ma qed isir l-istess. Il-prinċipju li ma jkunx hemm diskriminazzjoni, speċjalment għal dawk li huma fil-prekarjat jew inkella li m'għandux xogħol. Aħna dejjem niddefendu u dawn in-nies li jkunu f'din is-sitwazzjoni Hemm ukoll il-mudell ta' amministrazzjoni tajba aħna rridu nagħtu dan l-eżempju. Kważi nixtieq ngħid li qisu m'hemmx l-intenzjoni li naħdmu tajjeb u naħdmu għas-servezz ċittadini Ewropej li naraw li x-xol tana dak tal-istituzzjonijiet ikun verament eh, eh, tajjeb u għal servizz ta' ċittadini imma jekk din is-sistema tkompli ma nkunux qed nagħmlu dan, dan x-xol tagħna sow. Jiena naqbel ħafna ma dak li smajna minn il-kollegi naħseb ukoll li din il-petizzjoni għandha tibqa' miftuħa u naħseb tista' tkun okkażjoni tajba li npoġġuha fuq l-aġenda ta' smieħ pubbliku li se jkollna f'Novembru kif qalu wkoll il-kollegi l-oħra għax il-, -kollegi l oħra għax il Din il-problema rridu nsibula il-kaptu ma nistawx nitilfu iktar. Jien ringrazzja il-petizjonant u nitlob li tibqa' miftuħa. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna issa dil-kelma l-Sinjura Curtin Jolly. Grazzi ħafna jiddispjaċini Anzi, jiddispjaċini tal-li ma konċ hawnhekk fil-ħin sabiex nisma' il-preżentazzjoni tal-petizzjonant, però il-kollegi kollha qed jgħidu stess pożizzjoni bħal tiegħi il-ġimgħa l-oħra fi Strasburg il-Parlament Ewropew adotta riżoluzzjoni fuq ix-xogħol prekarjat u kundizzjonijiet tax-xogħol u naħseb mhux biss irridu nisqu mal Komissjoni Ewropea biex tpoġġi l-klim fil-fatti dwar ix-xogħol prekarju, però għandna nagħmlu dan ix-xogħol ukoll fil-Parlament Ewropew għalhekk jiena nappoġġja biss l-idea li l-petizzjoni tinżamm miftuħa u l-ideja ta' surveillance illi nżidu dil petizzjoni jasmeħ li għanna f'Novembru dwar ix-xogħol prekarju hija dejja tajba wkoll naħseb li huwa ċar li rridu nistaqsu għal iktar stabilità fil-post tax-xogħol, aktar stabilità fil-kuntratti. L-evidenza kollha turi li l-istabilità u l-kundizzjonijiet tax-xogħol iwaslu għal benefiċċju net għas-soċjetà għax ikun hemm post tax-xogħol iktar b'saħħtu, ikun hemm aktar ħajja soċjali b'saħħitha għall ħaddiema u għandna naraw dan bħala investiment fuq termini ta' żmien twil apparti raġunijiet kollha illi qed inħarġu nies bat nitilfuhom, però hemm ukoll id-dimensjoni tas-saħħa illi jridu nindirizzaw meta nindirizzaw ix-xogħol prekarju. Irridu wkoll niftakru li din li dan il-kumitat kien minn ta' qudiem f'din il-ġlieda għal diversi snin kien hemm Eh, petizzjoni fl-2009 li permettiet aġenti kontrattuali kollom aċċess għal kompetizzjonijiet interni ma rridux nifqu niġildu issa, rridu naraw kif intejbu situazzjoni għal ħaddiema kontrattuali meta ir-reviżjoni li mistal regolamentazzjoni għal personal eh, tibda. Irridu impoġġu aħna wkoll il-klim fil-fatti. Grazzi. Grazzi ħafna, eh, Signora Danoka. Iva, grazzi ħafna. Ma rridx nirrepeti l-argumenti illi l-kollegi tiegħi diġà resqu, però jiena naqsam bisħieħ l-opinjoni tagħhom u nappoġġa din il-petizzjoni. Għandna dawn il-problemi bir-referenza għal Karta ta' Drittijiet Fundamentali minħabba artiklu 51 illi jgħid, anzi jagħti restrizzjonijiet għal każijiet ta' kompetenza tal-Unjoni Ewropea, però għandna każ fejn qed neżaminaw il-każ biss taħt il-kompetenza tal-Unjoni Ewropea, għalhekk nistgħu nirreferu għall karta u għal proibizzjoni ta' diskriminazzjoni u l kumplament Il-proposta dwar id-deċiżjoni tagħna hi li sakemm peress li jiena rappreżentanta tal-Kumitat Empl ukoll niproponni illi nibattu dil petizzjoni l kumitat hemm. Jiena i ippreżentajta hemmhekk u f f'Novembru ma tantx naf dwarha se jkun hemm smih konġunt ma' xi kumitat ieħor jekk iva ikun tajjeb illi ikolna dan ismih flimkien ma' emplu kol. Grazzi ħafna U bekk nikonkludu il-lista ta' kollegi li xtaqu jitkellmu dwar dan is-suġġett. Kontenta illi nerġa' ngħaddi il-kelma li lilek sur Ashbrook l aħħar żewġ minuti. Well, there isn't time, of course, to indeed. Mandiċ ħin sabiex Um, dak li qalu il-kollegi mill-Komissjoni, però ser nagħmel sfida bil-miftuħ, jekk tridu mmorru kamra, eh, video kamera u jkollna dibattitu. Naddu l-argument punt punt u jekk intom ma taċċettawx l-sfida tiegħi jiena ser noħroġ video u ngħid qed tara qed jibżgħu. Jekk tħarsu lejn artiklu wieħed tal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali, id-dinjità umana, kif tista' eh, torbot dawn il-prassi dawn il-pratiki mal-dinjità umana ma tifmux illi n-nies li għandhom xogħol prekarju laqasu ma ċittadin sħaħ ma tarawx illi qegħdin niżolqu lejn l-iskjavitu, però din darba qed nużaw il-metodu differenti minn flok illi norbtu l-iskjavi mal bil-ktajjen qed ngħidu li ser nitfhom ġol-baħar wara sitt snin nitfew l-iskjaf għal klip il baħar pero wara sitt snin għandu għandu il-muskoli kapaċi imexxi d-dajsa għal raġunijiet pragmatiċi iżda wkoll etiċi għal ukoll eh, għal raġunijiet etiċi jekk joġobkom appoġġaw din din il-petizzjoni sabiex titħol fir-regolament palma minna bil-petizzjoni numru 1 desat 2 tal-2009. Għamiltuni kontent il-lum. Grazzi. Thank you. Well, then it's up to me to try to, to conclude and summarize this. But... Forsi nistaw nikonkludu namlu taqsira mela għanna eh, induru lejn il komitat Eh, tal-affarijiet legali għal opinjoni dwar dan il-każ. Jiena kontu dan il-kumitat meta għamilna ir-regolament tal-persona l-aħħar darba kontu koll shadow għas-Sinjura Robert u milux ħafna żmien, però forsi il-kumitat tal-affarijiet legali għandu jistudja dal-każ u nistgħu nagħmlu dan. Forsi nistgħu wkoll ninkludu is suġġetta ta' din petizzjoni fis illi għandna fit-22 ta' Novembru ekser namlu b'din il-petizzjoni, ovvjament il-petizzjoni ser tibqa miftuħa. Ovvjament nistaw nibatu għal kunitat MV, anzi jiddispjaċini għall-empl e għall-informazzjoni, ovvjament nistaw namlu dan. And then we move on to the next. Issa naddu għal petizzjoni li mis li hija wieħed ħamsa wieħed dissa dwar proġett ta' kostruzzjoni tal-linja tal-elettriku u voltaġġ qawwi Fuerteventura. Għanna lil Jurena Marixxal Carmona ser nadilek il-kelma meta dawn in-nies jitilqu mill-kamra. now I think we can... Naħseb li nistaw inkomplu bil-punt li mess dina il-power line ta' Fuerteventura kjoġbok petizzjonant fidejk. Lodba tajba, nsalmilkom, signori, Grazzi tal-li ġejtu għawnek biex tisimawna l-grupp tana Fuenta Ventura Sostenibli. Aħna għedin għawnek biex niddifendu l-nis u territorju ta' Ventura u il-Gżejjer Kanarja. aħna għawnek għedin niffaċċaw prassi abużivi ta' kumpanija tal-elettriku fi Spanja illi da tagħmel dawn l-affarijiet fi żmien f'reġim ta' sostenibilità u dan dejjem blajnu tal-Gvern Spanjol ċertu prassi ta' netwerk tal-elettriku ta' Spanja jmorru kontra regoli u l-interessi tal-Unjoni Ewropea u ċittadini u apparti minn hekk ħajkun hemm xi eżempji konkreti wkoll biex xogħlijiet li qegħdin isiru, speċjalment fil-gżejjer Kanarji ta' Fuerteventura u Lanzarote. U dana edha speċjalment f'żona tal-biodiversità tal-Unjoni Ewropea u ta' Natura l-fejn. Fil-Karta ta' Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea ta' li ċittadini kollha ma l-istess u liġi u eh, illi ma jistax ikun hemm prassi ta' monopolju bla kontroll li waslu għal abbuż. In-netwerk tal-elettriku fi Spanja qed jagħmel bosta proġetti fil-Kanarji bħalissa sabiex ikun hemm iżjed trasport elettriku fil-Gżejjer. Speċjalment ħajkun hemm xogħol fil-gżejjer ta' Lanzarote eh, u Fuerteventura u daqt isiru anki fil-żoni ta' natura għalfejn. Proġett li qiegħed jeffettwa żoni speċjali ta' konservazzjoni kif tistgħu taraw mill-istampa, żoni ta' interess komunitarju, żoni ta' em, protezzjoni għal għal attjur. U dawn Eh, networks elettriċi huma ovvjament impjanti enormi biex ikunu jistaw jaqdu l-bqija tal-gżira. Issa daw l-installazzjonijiet u l-implementazzjoni u xol xogħol tagħhom f'żona tant fraġli ħajkollha impatt fuq l-abitanti, il-benesseri tagħhom fuq l-ambjent u koll, anki per eżempju il-kosta tal-Korralejo fuq in-naħa ta' fuq ta' Fuerteventura, għanna speċi jemmek li għedin fil-periklu ta' estinzjoni u jek dal proġett jibqaddeja kif innu pjanat, għatmu ħajir daw il-postijiet u daw l-speċi. Issa bl-informazzjoni li għanna sissa nistaw nejdu li dan il-proġett fl ansarote u Fuerteventura inqasam f'15 il-proġett tekniku b'mod artificial u sitt studji ta' impatt ambjentali ma' dana mhux il-proġett kollu kemm hu għax hemm ukoll eh, ħjiel ta' ta' partijiet addizzjonali u apparti minn hekk huma kizbu licenzi għal kostruzzjoni u l-esplotazzjoni b'mod illegali u dana Ma jħallix allura li kunu nafu eżattament ħajkun l-impatt reali tal-proġett u kif nistaw nipproteġu l-ambjent b'mod effettiv. Anki iċ-ċittadini fit-taħid ta' deċiżjonijiet ma kinux involuti kif tgħid il-leġiżlazzjoni komunitarji dan il-proġetti għaddej bħalissa minn fażijiet differenti madwar il-gżejjer u l diffiċli li wieħed ikun jista' jsegwi eżattament x'qed jiġri u eh, xħakun l-impatt totali tijaw, li qed jiffinalizza l-kostruzzjoni, bieċiet li għadhom jibdew, etc. U għallura dana kollu bl-appoċ tal-gvern u kontra il- U mux bil-approvazzjoni eh, tal-lokal. Bil, Aħna riċentement kan rajna u koll tentattivi li kuna monopolizzazzjoni ta' ehm, dawn it-tip ta' kumpaniji u fil-fat kienu affarijiet li ħolqu ħafna problemi għat ċittadini dan il-proġett huwa każ ġdid ta' bus issa għalli qed jiġu użat alternattivi Anzi, mux għat jintużaw l-iktar mezzi adattati għal reġjun fejn qed isir dan l-impjant u għalhekk importanti li jkun hemm evalwazzjoni sħiħa ta' dan il-proġett f'Fuerteventura u l-Anfarote f'postijiet oħra fi Spanja fejn qed isiru l-istess affarijiet u li kun hemm ġestjoni korretta tas-sistema tal-elettriku U eh, danna ma jfissirx li l-affarijiet ma jistawx jisiru sew li ma jistax ikun hemm rispett għal territorju, rispett għal ċittadini, rispett għal ambjent tant fraġli illi għadin nitkellmu fuq. U grazzi ħafna tal-istudentuna għawnek l-lum, grazzi. U issandur fuq il-Kommissjoni għat-tweġiba kien għat-tweġiba miktub l-Sekretarjat nar il-ħat fil-fat ġifiri għadna ma' tajnijiex, ma qassamnijiex lil-membri, għadin nistennew s imma li tatuna prezentazzjoni ta'kom tweġiba kjoġobkom. Grazzi u l tajba. Id-direttiva tal-Habitat State li kwalunkwe pjan u proġetti li jista' jkollu effett fuq siti ta' natura fejn bħal żoni speċjali tal-konservazzjoni di jkunu soġġetti l-evalwazzjoni tal-effetti fuq is-sit propju minħabba l mili ta' konservazzjoni. L-autoritajiet kompetenti jistgħu jaqblu mal-proġett biss wara li jaċċertaw li mhux se jkun hemm effett kontra is-sit konċernat. Inkella il-proġett jista' jsir biss għal raġunijiet imperattivi ta' interess pubbliku ġenerali u jrid ikun hemm miżuri ta' konservazzjoni sabiex jipproteġu l kwarenza tan-netwerk Natura 2000 bbażi ta' informazzjoni pubblika l-Kummissjoni tar l-awtoritajiet reġjonali taw fl-2015 awtorizzazzjoni amministrattivi għal tliet proġetti li qed issemmi l-petizzjonanta wara illi saru evalwazzjonijiet ta' impatt fosthom proċeduri ta' konsultazzjoni pubblika Jidher ukoll illi d-deċiżjoni ta' autorizza proġett għal High Power Line fi Fuerteventura ġiet ikkontestati mill-awtoritajiet u dim il-Rati Nazzjonali f'Jannar 2017 fil qafas ta' dawn il-proċeduri Il-Qorti Suprema tar-Reġjun ħarġet ordni interim li ddikjarat is-sospensjoni tax-xogħol sabiex ma jkunx hemm impatti ambjentali rimedjabbli. Il-Kummissjoni tfakkar li l-Istati membri għandhom responsabilità u l-nija li tapplika u timplementa liġi Ewropea mod tajjeb u għabbażi ta' prinċipju ta' eh, protezzjoni effettiva hemm mekkaniżmi nazzjonali biex jiġu aċċertati l-kompatibilità tal-miżuri nazzjonali mal-liġi Ewropea. Fil-każ tal-lum, l-azzjoni li tikkontesta l-autorizzazzjoni tal-proġett għadha pendenti quddiem il rati Spanjoli, għalhekk il-Kummissjoni tħoss li mhux adattat li dal-istadju tintervjeni i. Grazzi. Niftaħ issa d diskussjoni għandha s sunjura Barina l-ewwel. Lodwa tajba, grazzi. L-għanet nir-ingrazzja l-petizjonanta tal-prezentazzjoni tagħha kif ukoll l-ambientalisti ta' Ventura Sostenibile illi informawna dwar ir-riski ta' dan il-proġett. Aħna fil-partit tagħna wkoll inħossu illi minn dejjem kellna noġġezzjonaw għal dan il-proġett fil ta kamilna għamilna x'inħossu illi huwa wisq. Eh, negattiv għall-ambjent tal kanali kif qalet il-petizzjonanta fil-fatt id-direttiva ta' evalwazzjoni ta' riperkussjonijiet ta' pjanijiet determinati u programmi tal-ambjent, l-evalwazzjoni tal-impatt ta' proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent, l-abitat tal-direttiva tal-abitat tal-abitat tal-abitat tal-abitat dan huma kollha ksur minn dan li tiġi miksura minn dan il-proġett. U fil-fatt teħel qorti ta' ġustizzja tal-Kanari is-sospendiet dan il-proġett ta' bażi ta' prinċipju prekawzjoni illi ikun prioritarju li jintuża f'ċertu każijiet hawnhekk għax ġara darba ssir il-ħsara imbagħad ma tistax issewwiha. U naħseb il-gvern għax il-gvern tal-Kanari ta' permess għal proċediment speċjali illi jimponi fuq il eh, kompetenza tal lokalitajiet fl-aħħar mill-aħħar u naħseb illi dan huwa eżempju ieħor ta' leġiżlazzjoni ta' naħa ta' gvern kanarju li jagħmel kif effettillu daqqa naħa daqqa oħra għandna l-liġi tal-Lizas Verdes ta' Kanali ħafna ħafna postijiet differenti wissa Fuerteventura u l-Gżer Kanali għadin jikonsultaw fuq il-possibilità illi iżidu l-impjanti f'żona illi hija protetta minħabba l-appitat ta' tjur. Kważi kważi ta' daħ ċajta din għaliex ħajkollu dannu fuq il-flora, l-fauna u territorju, fuq l-ispeċi, specialment it-tjur, irreversibli l-impatt, ġifiri kiku mux tal-biki tad-daħ il-situazzjoni, sanak għadin nitkelmu fuq linja elettrika mill Puerto Rosario sa' Gran Tarahalu, dan huwa maqsum fit tlet biċċiet apposta sabiex l-autoritajiet ambientali jiqarqu bihom. Ġifiri inti għandek me Puerto Rosario sa Oliva minn Ganta Raħasa Matas Zblankas u reperkussjoniet li jkunu evalwati b'mod konġunt u mhux biċċa biċċa. Infakkar li komitat tal-petizzjoni tal-Kommissjoni wkoll il-gravità ta' dan il-proġett u l-qorti stess fil-fatt, il-qorti tal-ġustizja tal-Unjoni Ewropea ġibdet l-attenzjoni l ispanja fuq dan fl-2014 dan mhux ta' interess pubbliku ma' interess privat biss. Mhuwiex proġett li huwa neċessarju għal gżira jeżistu alternattivi li ġew eh, skartati u Naffajt li qed isiru ma' ta' natura sperimentali bħal dejjem bħal dejjem għal darba kanna kasi ieħor fejn is-settur tal-enerġija ijat kif qalet il-petizzjonanti fidejn intrapriża privata, ovvjament b'interess eh, f'butom daw li ma jimportomx bl l-impatt li dan jista' jkollu fuq reġjun bħalma huma l-Kanarja. Għalhekk naħseb li hawn bżonn li napplikaw il-prinċipju ta' prekawzjoni biex ma nagħmlux ħsara ambjentali f'territorju tant fraġli u hemm bżonn nibatu ittra lill awtoritajiet biex ngħidulhom kemm aħna mħassbin dwar l-impatt negattiv li jista' jkun hemm fuq in-netwerk Natura 2000 u l-fatt li ma kienx hemm evalwazzjoni ambjentali eh, tajba. Naħseb li Dan għanna nibatuħu kol fil-Komitat Envi ħalli jistudjaw il-kas u ma u kol. Grazzi. Grazzi. Issu Lopez Aguilar. Grazzi, Signora President, di mish l-ewwel darba illi suġġetti ta' l-ambjent tant sensittivi jiġu għawnek u dim dal-Kumitat tal-Petizzjonijiet minn petizzjonanti mill-komunità autonoma tal-Kanari, l-arċipelagu tal-Kanari, komunità autonoma li għandhom il-parlament tagħhom, il-gvern tagħhom u il-Qorti Suprema tal-Ġustizzja tagħhom kif għandha wkoll kull reġjun autonoma Spanjola, u għalhekk aħna inselmu minna u il-petizzjonanti mill-Kanari, mod partikolari minn Fuerteventura aħna tajnijom l-opportunità illi jiprezentaw il-kas tagħhom u aħna ġun nisimawom. U namlu mbagħad evalwazzjoni tagħna min-naħa tal-Partit Soċjalista mhux biss ninaqat mal-petizzjoni ma nitlob direttament illi tinżam miftuħa din fiħdan il-Kumitat Peti sabiex tinżamm miftuħa din l-petizzjoni sakemm ikollna kjarifika totali dwar anke l-impatt ambjentali illi mhumiex żgħar, mhumiex ċajta, anzi din hija kumpanija qawwija ħafna setana ħafna illi huma eh, parti mill-oligopolju elettriku fi Spanja li qed tippjana dawn il-high voltage lines fi Fuerteventura gżira illi bħal gżeja Kanari kollha għandha żoni speċjali protetti għat-tjur imsejħa sepas illi jistaw illi għadin ibatu għawnek minħabba dawn il-linji ta' voltaċ oli, specialment impatt fuq tjur protetti. U għandek ukoll il-netwerk ta' natura l-fejn. Irrid ikun hemm investigazzjoni u riċerka esta komprensiva. Irridu jittieħdu miżuri li s'issa għadhom ma ġewx adottati fuq dak il qed tagħmel il-kumpanija ta' l-elettriku u anke l-awtoritajiet. Iridu isiru u kol jiġu indirizzata konklużjoni u il-lakuni li hemm u jittihdu l-miżuri neċessarji sabiex ma jkunx hemm dannu fuq dawn l-ispeċi u mhuwiex minnu illi m'hemmx alternattivi, hemm il-possibilità pereżempju fejn isiru taħt l-art illi ġewa imwerba dawn il-possibiltajiet minħabba raġunijiet ekonomiċi biss u mhux minħabba raġunijiet ambjentali. il dispożizzjoni fid-direttiva 2011 tnejn u design li tajt li ċittadini id ikunu konsultati, involuti, ġiet miksura. U għalhekk hawnhekk importanti għax din hija ħaġa illi qegħdin narawha tiġri fi Fuerteventura u hija xi ħaġa illi Il-Parlament tal-Kanari jitkellem kontrija. Il-Parlament tal-Kanari bil-vot favorevoli tal-Grupp Soċjalista. U fi frata din is-sena stess kien hemm deċiżjoni propju fuq dawn is-salazzjonijiet sabiex inħeġġu li l-affetti isiru taħt l-art. tal illi Nġbu attenzjoni kota ta' kommissjoni dwar il-direttiva fuq il-konservazzjoni ta' tjur savaċ u ikoll id-direttivi tal-fauna u l-flora selvaġġi għaliex dawn l-installazzjonijiet għat ikollhom ehm, impatt negattiv fuq il-protezzjoni ambjentali u l-garanziji illi suppost għandu jkollhom il-ċittadini Ewropej f'dan il-qasam. Wara kien li naqgħat ma' il-petizzjoni nitlob li tibqa' miftuħa qabel ma ikollna studju ċar minna ta' kummissjoni wkoll. Grazzi ħafna dak l-intervent tant twil is-sur Terry Cabras fil-qasor minna ħasijaj. Meta jkollna daw il-każijiet ikollna ħafna minnhom f'dan il-kumitat, jidu nżommu f'maħna xi kriterji importanti għaliex inti ma jistax ikollok trattament ugwali biex ikollok ugwaljanza u tħares id-differenzi għax inkella mhux possibbli dan u għalhekk f'każ illi F'dan il-każ għaw żewġ elementi importanti. L-ewwel il-kwistjoni tal-insularità u tal-monopolju tal-, -monopolju, tal l-agent aggressiv, l-aggressur. U għalek għandek il-monopolju u l-insularità li dejjem tagħti ċertu biex ngħidlek ċertu ġufija ġeografika dana ġib mija problema kbira allura kif qalet il-kollega tiegħi. U għalhekk irridu nħarsu mod prekawtiv. U l-affarijiet saru b'mod totalment mhux adatt adekwati. Jena, Degħan il-Kommissjoni, dan terem din hija kwistjoni tal-Istati Membri, hemm fil-Istati Membri hemm tfarfar issa jekk l-ambjent li qed nitkellem hawnhekk bħala ehm, il-grupp tal-ħodor, jekk l-ambjent mhuwiex problema Ewropea, onestament x'inhu hija il-problema Ewropea, xinu huwa Ewropew, aħna rridu nintervjenu anki hawnhekk fi kwistjonijiet tal-ambjent u għalhekk ħanejt żewġ affarijiet tal-aħħar. L-ewwel rridu nżommu il-petizzjoni miftuħa bla dubju għaliex alternattivi kif qalet kif qal il-kollega tiegħi Juan Fernando jeżistu għaliex hemm deċiżjonijiet eh, legali illi għadhom pendenti u hemm deċiżjonijiet parlamentari ttieħdu tiġà u għalhekk iż-żewġ affarijiet huma importanti u għaliex kif kważi dejjem jiġri f'każijiet bħal dan ta' monopolju it tidet deċiżjoni gravi illi jiġi frammentat il-proġett u għalek jiġru ċertu affarijiet li normalment ma jiġrux. U jekk dak li jkun forsi ma jkunx qiegħed b'sabajnejn fuqhom jiġru. U għalek il-prekawzjoni u l-priorizzat importanti ħafna, grazzi. Rosa kjoġbo. Grazzi. Mela biex ninaqat ma dak kollha li qalu il-kollegi Meta jkollok proġett ta' dan it-tip, inti għandek 14 il-proġett jiġi frammentat u għalhekk eħe idu naraw illi fil-fatt m'hemmx ksur ta' direttiva tal-abitat tal-tjur. Eh, u għalhekk aħna rridu naraw l-ewwel ħaġa li jkun hemm l-affarijiet li jsiru kif suppost mill-enti legali. U eħe nifmu li l-Kummissjoni ma stax tieħu pożizzjoni imma Hawnhekk allura għandna każ ċar li l t-tħalla miftuħa. U naqbel ħafna ma dak il qalet Angeles ah, għaliex jekk la fajt isiru niprofaw nikkoreġu meta tala fajt ikun tiġa saru jkun tajt iżda fajt minn qabel u għalhekk naħseb Sinjor President Irrid ikun hemm strateġija biex qabel ma jkun jistgħu javvanzaw l-affarijiet, inkunu nistgħu inwaqfu naħdu prevenzjonijiet u fl-istess waqt ukoll mod simultanju iqrati jagħmlu x-xogħol tagħhom. Grazzi. U bekk nikkonkludi l-lista tal kollegi li xtaqgħu jintervjenu u naddi l-ura għand il-petizzjonanta għall aħħar żewġ minuti biex tikkonkludi. Grazzi ħafna, grazzi lil kulħadd. Kif edna, il-proġett ġie maqsum ġi frammentat. U l-proġetti għedin fażijiet differenti għal issa li qed naraw ma illi mhux tlieta il-partijiet imma sitta u jibqgħu għaddejjin għaliex Għedin naraw l-istess ħaġa u koll, per eżempju fil-gżira tal-Ansarotte bidet fjannar ta' din is-sena ma nafx fejħa jasal dal-proġett u hija xi ħaġa li tħassibna ħafna. U allura inti kien hemm din il-frammentazzjoni u l-affarijiet isiru biċċa biċċa proġett proġett u aħna bħalissa hemm 20 proġett qegħdin naraw. U aħna bħala assoċjazzjoni rridu illi jissa l-affarijiet jitresqu b'mod effettiv u dim il-rati u dina li tkidna ħafna lix nix bizet informazzjoni, żmien kif żviluppaw l-affarijiet kif zviluppa l-proġett kollu kemm hu għalina importanti illi ikollna każ każ, proġett proġett, proġett tekniku, proġett tekniku, biċċa biċċa qudiem il-rati tal-komunità tagħna. Imma xejn, bażikament nirringrazzja l kull min tkellem u nirringrazzja ħafna l Parlament Ewropew. Grazzi mill-qalb. Thank you. Thanks to you very much. Grazzi ħafna u grazzi wkoll tal-li investejtu il-ħin u x-xogħol tagħkom fuq dan is-suġġett tant importanti għalina il koll mela sa nipprova nikkonkludi. Keep the Ovvjament il-petizzjoni se nħalluha miftuħa din hija ovvja u peress li kif diċa għal-antant il-Kommissjoni, il-kas hawnhekk hija l-azzjoni li qed issir kontra dan il-proġett għada il-qorti fi Spanja. Għalhekk aħna bżon li nsegwu l-affarandament tal-affarijiet. Niproponi li l-autoritajiet reġjonali aħna nikdbulhom ngħidulhom kemm huwa importanti dan is-suġġett talina u insegu l-affarijiet. Inżommu l-petizzjoni miftuħa u nerġgħu nirreferu għalija. Ngħidu li għalina din hija xi ħaġa li se insegwu u nisperaw li d-deċiżjoni sir issir ukoll fid-direzzjoni tajba nibatu kol dan kollu l-Kumitat MV. Tajjeb, taqblu li nam proċedu b'dan il-mod. Iva, grazzi, grazzi ħafna, grazzi tal-li ġejtu tkelmuna. Il-punt 15 em issa qed tiġi posposta l-Ottubru ngħaddu bekk għall-petizzjoni numru 16. Hija l-petizzjoni 1432 dwar il-proġett Passante di Bologna il-petizzjonant qiegħed nil-awkom hawnhekk għall-Parlament Ewropew fil-Brussell f'dan il-Kumitat tal-Petizzjoni. Is-sur Luka Tassinari inti se eh, tippreżenta eh, il-petizzjoni għandek ħames minuti biex tkellimna, grazzi. Grazzi, Signora President onorevoli eh, deputati, grazzi tal-li intom il-għajtu din petizzjoni dwar il-passanti di Polonia. Et nitkelmu fuq autostrada, fuq motorway, 13 km u hija l-autostrada tar il rcpr li hija responsabli. Taddi minn postijiet rezidenziali fej joqogħdu n-nies 14 il-metru dan il-proġett qed jaħseb għalih. Dan se jsir f'żona fejn joqogħdu n-nies u ħaġġib ħafna perikli. 180 elf vettura tad kull jgħaddu kull sena jaddu viċin id-djar fej qodu nis għal 10 metri l-bod biss din il-triq setaddi u tkompli iż-żitu kol it-nġis et naraw il-livelli ta' particulates tella 24% dis-sena ġifiri 5 u darbit iktar mill-li suppost. Livelli li ma nistawx nkomplu nittoleraw da' dit-tniġis ovvjament jiddepend u madovuti dovuti għat traffiku u ma ta' dannu fuq il-ħajja fuq il-saħħa tan-nies. Għalhekk hemm bżonn l nrażnu il-vetturi li jgħaddu biex innaqsu il riskju għal saħħa qed nitkellmu wkoll fuq mobilità sostenibbli li hija għal l-Unjoni Ewropea. Aħna tajna raġunijiet kollha għaliex naħsbu li dan il-proġett tal-passanti ta' Bologna se jkun e, mhux se jkun proġett tajjeb, anzi imur kontra Eh, minn Sejula, San Francisco, Edinburgh, Lyon u Madrid, l-idejat huma li innaqsu l-autostradi mhux innaqsuhom. U ħaġa li ma nittoleraw li f'Bologna li kienet ospitat il-G7 tal-ambjent li mbagħad tmur kontra il-kapitali ħadra u li se hija kandidata tal-kapitali tal-, -kapita tal Eh, l-Europa l-ħadda tal-2019 il, dan il-proġett ma iġib xejn anki hemm il-konvenzjoni ta' Rus li dun semmu il-konfront pubbliku kienet biss xaħġa ħaġa ta' propaganda. Deċiżjoni li diġà tiħdet mill-gvernijiet li ma kellix laqqas fija alternattivi anki eh, sugu anki eh, option zero, ġifiri laqas biss eh, ġiet konsidrata dan ġab u koll eh, konflitt soċjali u politiku. Il-passat, passante di Bologna, hija u koll esposta għallana kissa. L-alternativa tal-passante di Bologna u koll se għatiġi piktar konflitt mhix xi ħaġa tajba. Qed nafu li design elf mit elf ta' ċittà Bologna jgħinu se jkunu mill-quta minn din il-passante danni tal-ambjent u għas-saħħa tan-nies. Din mhix ħaġa raġonevoli, żgur imma hemm ukoll il-prinċipju tal eh, kif jinqasmu riski tal-ambjent. Tal L-Italja ilha l dawn iż-żmien kollha li ma tuħux sib it-tniġġis tal-atmosfera. Politika ta' trasport speċjalment fuq il-vetturi dejjem jinjoraw li dak li titlob l-Ewropa għal ukoll mobilità sostenibbli u l-fatt li jkun hemm iktar nies li ma jużawx il-karozzi fl-Emilia Romagna u l-pjanu reġjonali 12 eh, biljun ta' investimenti għal toroq ġodda u anki motorways ġodda. Il-passanti di Bologna jidħol f'dan il-qafas. Mela, ħana me dawn it-talbiet, il-gvern eh, tal-Italja nitolbuh li iħalli dan il-proġett jinsiħ għax huwa eh, ġib dannu għad ċittadini u ukoll jaħseb fl-ambjent u fil-saħħa tan-nies. Il-Kummissjoni nitolbu sabiex din il-petizzjoni tapprova bħala l-ewwel pass anki sabiex anki fl-Italja il-motorways imorru għall-aħjar biex ikun hemm mobil iktar mobilità sostenibbli li tirrispetta l-ambjent, il-saħħa tal-pubbliku u jkun hemm ħallit partiċipazzjoni ta' ċittadini u għall-oħrajn ukoll naraw li nitolbu li dan il proġott jieqaf. U fl-aħħar nitlob li il-kumitat dan il-kumitat jara evattament eh, mal-istat tal-Italja li ekkux qed jiġi miksur il-miksura liġi eh, Ewropea u f'dak il-każ tieħu il-proċedimenti neċessarji. Grazzi ħafna. Issa nisimgħu il-Kummissjoni nixtieq ngħidilkom li din hija ripetizzjoni li ħarġet dan l-aħħar riċenti. Il-qajnija fit-12 ta' April. Umbat batnija l-Kummissjoni Ewropea u sissa għadna marċevejniex risposta bil-miktub jifettilkom għaxija riċenti imma f f'proċedura ta' urġenza għax kienem talba mill-gruppi politiċi. Ġifiri, taħsbux li mannix l-informazzjoni kif suppost tajtkom ftit il-kuntest għaliex forsi mannix daqsik informazzjoni iva l-Komissjoni hija. għandin żewġ nitkellmu fuq żewġ partijiet fuq l-ambjent u mbagħad fuq il- iċ-ċittadini, l-Istati membri huma responsabbli għall-implementazzjoni tal-Liġi Ewropea. Għalhekk sta l-Awtoritet Nazzjonali biex jiżgoraw li l-impatt potenzjal tal-proġett l-ambjent ġifri fuq l-arja, il-ħsejjes, il ħamrija, dawn l-affarijiet kollha, meta jkun hemm proġett, dawn l-fatturi kollha jiġu konsidrati qabel jagħtu il-permess għall-iżvilupp. Anki hemm iż-zero option li titħalla l-istess ukoll eh, mal-osservazzjonijiet meta jkun hemm il-konsultazzjoni mal-pubbliku. Mill-informazzjoni li għandna sissa, il-proċedura tal iaj tal-proġett għadha għaddejja u edha fl-istadju tal-istudju tekniku. Il-konsultazzjoni pubblika diġa saret din saret mill-10 ta' jannar sa 13 ta' marzu ta' din is-sena. Il-petizzjonanti diġa kienu batu il-kummenti tagħhom f'Marzu f'April ta' din is-sena. Il-pjanijiet li jitlu fid-direttiva SEA ġifiri l-pjant lokali u anke dak ta' trasport ġifiri dwar l-użu ta' zoni żgħar, ovvjament dawn jirrikjedu environmental assessment IA meta l-istati membri jaħsbu li se jkun hemm danni eh, jew inkella eh, konsekwenzi sinifikanti. L-istati membri interalja jridu wkoll jikkonsidraw eh, il-problemi il u danni fuq il-saħħa il tal-bniedem. Imma eh, ma nistgħux naraw li dan l iscreening ma sarċon kella li l-awtorijiet mhux Eh, ma kellhomx l-intenzjoni li jagħmlu dawn l-studji u l-qasb il-fatt li ma rawx il-saħħa tal-nies dan l-SCA jitlob ukoll il-pjani jingħataw ukoll il-pubbliku qabel jiġu adottati arranġament id-dettalja tisa biex ikun hemm il parteċipazzjoni tal-ċittadini hija kompitu wkoll tal-Istati membri. Il-konklużjonijiet biss fuq il-proċedura tal-iskrim tal-SCA għandha tkun aċċessibbli mill-pubbliku dwar direttiva tal-2002 dwar il-ħsejjes u l-istorbju ma jatix valuri ta' kemm għandu jkun oli dan il- dawn il-ħsejjes li jiġu mill-motorways. Għal-Bologna qed naraw li l-xejriet kienu pożittivi, direttiva tal-2008 numru 50 bat eh, u qas eh, titratta livelli tal-ozone aħna pala kommissjoni ma rajnix li l-karta ta' drittijiet fundamentali ġiet miksura u l-kommissjoni miex kompetenti biex tinforza dikjerazzjoni tal-ġus ma' ta' drittijiet tal-bniedem dwar kontratti pubbliċi u ċessjonijiet il-petizzjoni nant qed jgħid li skont ftejjin politiku tal-15 ta' April 2016 bejn il-Gvern tal-Italja u l-awtoritajiet lokali il-kumpanija li hija responsabbli minn din il-motorway A14 u li hija responsabbli minn dawn il-kumpanija li se jibnu l-motorway, irid ikun hemm ukoll eh, lanes oħra. Ġifri anki fuq l-għażla ta' min se jibni l-motorway Il-petizjonanti qed jgħidu li dan kollu qed isir biksur tal-liġijiet Italjani tal-kontratti peress li l-kumpanija mażula mhix konsessjoner permezz ta' xiri pubbliku ma kienx hemm proċedimenti eh, normali, irid jinħarġ tender pubbliku sabiex kumpanniji oħra li mhumiex parti minn dan il-grupp li se jkunu responsabbli li eh, ikollhom iċ-ċans ukoll li ikun hemm kompetittività downstream. Direttiva tal-2014-23 il-Concessions Directive dan kollu jaqa taħta għalhekk id-direttiva 24 u 25 dwar ix-xiri pubbliku mhumiex pertinenti hawnhekk għal din petizzjoni m'għandhom x'jaqsmu xejn. Il-Kummissjoni rat li direttiva tal-concessions meta jkollok hemm konsessjoni li ma ġiex mażul minn min tender pubbliku l-artiklu 177 tal-liġi taljana tal-kontratti pubbliċi tipprevedi għal dan. Ġifiri, jekk il-ftajim ta' 15 ta' april 2016 kien diġa ħassib xi arranġamenti skont dan il-kodiċi, ksur ta' dan irid jiġi deċiż u jitressa quddiem il-qorti tal-Italja per mħabba dawn il-parametri kollha u l-każ imqajjem tal-petizzjonant huwa responsabilità ta' awtoritajiet nazzjonali u li l-qorti diġa, li l-każ diġà ġie mressaq il-qorti l-Kummissjoni ma tistax eh, tagħti opinjoni fuq dan il-każ speċifiku kollu. Grazzi. Grazzi ħafna signora. Grazie Presidente. Iva, grazie President. L-ewwel net nirixtieq nirringrazzja il-petizzjonant tal-li ressaq din il-petizzjoni. Qegħdin naraw proġett ieħor xellerat għal darboħra. Eh, proġetti l-oħra xellerati li huma l-istess li rajna f'dan iż-żminijiet li eh, mhux biss ġifiri kollhom impatt negattiv fuq l-ambjent imma anki fuq il-saħħa tan-nies nafu li dan mhux l-ewwel wieħed li qed isir fir-reġjun ta' Bologna. Dan il, din iż-żona nafu li dbat minn problemi ta' kwalità tal-arja, nafu x'inhuma l-problemi u l-ksur li jisir dejjem jinkisru dawn il-limiti dak li bezzalili u jħassibni ħafna hija li ħafna mit-talbit ta' ċittadini matul iż-żmien qatt ma ġew ikkunsidrati, pereżempju talba dwar l-effetti eh, ta' saħħa u mm, eh, informazzjoni epidemioloġika li għandha x'taqsam li ma' din iż-żona iġifiri fej sessir din il-suppostejsi dal-proġett tal-passante da Bologna. ġew injorati dawn it-talbit u anki l-alternativi għal-proġett li hemm bżonn jiġu konsidrati wara li ssir l-istudju ta' impatt li ma sarx. Dan il-proġett qed jiġi sforzat minnaħa tal-autoritajiet lokali għandhom interess u muqet jgħatu lebda spazju ta' manuvru ta' partiċipazzjoni ma jħallu xejn iċ-ċittadini li jaġixxu. Dan imur kontra kull regola, kull konvenzjoni internazzjoni l-Ewropej, per eżempju l-konvenzjoni ta' Arus. Ħames ġimad biss inataw ċittadini biex jiresqu l-kommenti tagħhom dawn e, e, e, verament qed jiġbdulhom saqajhom meta jtuhom biss ħamed ġimgħat ċans kif jista' jkun li l-pubbliku jipparteċipa meta ma jingħatix iċ-ċans li jagħmel dan? Dan il-proġett qed jinbih bħala xi ħaġa li se tkun aħjar u jserħu moħħna li li tniġġis tal-arja mhux se jiżdied. Għax ovvjament il-vetturi se jkollhom iżommu ma' veloċità li tkun kostanti li tkun l-istess. Imma fuq dan jiena xtaqt ngħidilkom l-amministraturi lokali u l-Komissjoni Ewropea li qegħdin noħorġu minn skandlu id-Dieselgate qed jedulna li l-vetturi li huma jaħdmu bid-diesel qatt ma jirrispettaw il-veloċità. Ġifiri, qed nitkellmu wkoll fuq żmien ta' 10 snin aħna se nkomplu ngħixu fl-ibliet tagħna li huma gas chambers. Nsejħulhom hekk. Nkomplu ngħixu fihom. U xi ngħidu fuq il-mobilità? hemm trasport pubbliku anki dak tal-bliet lokali li għandu juża wkoll ejjun rinnovabbli sabiex u naħsbu biex insaħħu il-ferroviji. L-infrastruttura li iġib anki xogħol imma dan ovvjament isir biss minn meta jkun hemm interess mit-territorju jiena nitlob li din il-petizzjoni tibqa' miftuħa għax hemm ħafna fatturi li huma importanti. Mill-proġetti ta' qabel li ġew kanċellati għax kienu qed isiru minn frazzjoni, jiena naħseb li dan għal darboħra għanna proġett li il-Kumitat tal-Petizzjoni tal-Parlament ikompli isegwih sabiex għax nafu li il-konsekwenzi huma gravi e se jkomplu jiggravaw u jkunu ta' dannu għal saħħa ta' ċittadini ta' Bologna. Grazzi. Grazzi ħafna, Is-Sura Fronte. Grazzi President. Grazzi President. Jena suġġerejt li ċittadini jippreżentaw il-petizzjoni tagħhom u kontenti li waslu saw fil-fatt. Ikkolli ngħid illi għall-ewwel ma kontx ħanejt ħafna ma dak li qalet il-kummissjoni kolli ngħid ħażditni għaliex isu illi eh, ta' stampa differenti minn dik l-affarijiet kif tassew jaraw il-ċittadini. U jaħtieġu u jistħaq il-om tweġib id-daqsxejn iktar effettivi smajna mill-Kummissjoni li issa supposta na ikollna tramit għal saħħa eċetera, eċetera, ma bas minħabba kriżi ekonomika f'nafu il-kot, il-koll għadin jaqgħu ġifri, allura forsi m'hemmx bżonn biex ikun hemm Eh, Pazzi oħrajn biex iżidu l dan it-tniġġis. Maħna hawnhekk fil-Kumitat tal-Ambjent hawnhekk fil-Parlament dejjem nitkellmu dwar is-sostenibilità, il-mobilità sostenibbli, l-alternattivi li jeżistu, id-diġitalizzazzjoni tat trasport, dak li niddiskutu dejjem fuq u hemmhekk fuq l-ewwel talba ta' ċittadini mbagħad jgħidulna le fuq eh, livell ta' direttiva kollox sew. Nishtaqt ngħid jiena fil-fatt il-kollega Evi tiġa għalittu saċertu punt l-involviment tal-pubbliku u ċittadini illi mhix formalità kif sfortunatament spiss isa tiġi meqjusa speċjalment f'pajjiżna mhux xi ħaġa li inti jkollok parti minn lista li taqsa u tgħixara dan għal-est. Iċ-ċittadini li jkunu involuti u jridu jingħataw widen mhux sempliċement tgħid jibissa li għamilni daqshekk. Kif intqal ukoll tajjeb mill-petizzjonanti dan mhuwiex strument ta' propaganda, imma jina ta' widen nisimgħu xuxin, u dan ma sajx, xan ti kellek perjodu vera qasira konsultazzjoni wieħed kellna dana il-laqa pubblika fejn fil-verità u hawnhekk tassew qegħdin nitilfu s-sens ta' konsultazzjoni mhix kwistjoni li inti tinforma liċ-ċittadini ma li tisma' wkoll għandhom xi jgħidu huma mhux tijom eh, id-deċiżjonijiet li t-ġat jgħidu minn xi ħadd. U fl-opinjoni tagħna allura dan hemm il-kontra direttiva tal-Unjoni Ewropea Komissjoni Ewropea qed l-involviment ta' ċittadini. Sta l-istati membri iva, huma jorganizzaw, imma għandek direttivi Ewropej illi jgħidulek illi l-ċittadini jkunu involuti b'mod attiv. Ħaġa li ma sarieċ, hemm ħafna elementi f'dil petizzjoni il-ħarsin tal-ambjent, is-saħħa pubblika, per eżempju, il-kriterji tal-mobilità sostenibbli ħafna raġunijiet għalfejn inħallu l-petizzjoni miftuħa u nitolbu l-Kummissjoni meta tasal it-tweġiba bil-miktub biex ittina xi ħaġa aktar konkreta. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna is-Sinjura Schlein. Grazzi, President. Jina u koll xaqt ringrazzja lil dawk illi ippreżentawna dil pozizjoni dettaljata illi tantina niddiskutuha aħna f'Bologna. Spiss nina jgħidulna ma hemmx alternattivi, m'hemmx biss ġew ikkonsidrati l-opzjoni zero, imma Alternattiva naħseb hemm irid ikun hemm imqar ir-rieda politika li nikkonsidraw l-alternattiva dik mhix qed hemmhekk għalhekk jiena nagħti l-appoġġ sħiħ tiegħi lill kumitati li qegħdin insegwu aħna wkoll hemmhekk fil-post li jirresqu mistoqsijiet relevanti ferm l-Unjoni Ewropea ma tistax tagħti tweġiba tant superfiċjali, ma tistax tfarfar taħsel ideja Isa Pilatu u tgħid fl-aħħar mill-aħħar sta l-istati membri li jirrispettaw direttivi, għax dawn huma direttivi Ewropej u speċjalment jekk qed nitkellmu hawnhekk fuq affarijiet ta' parteċipazzjoni u trasparenza. Dawn mhumiex affarijiet li jistgħu jibqgħu biss fuq il-miktubin u ħadd ma jagħti kasu, speċjalment fi żmien fejn hemm tant kriżi ta' fiduċja fl-Unjoni Ewropea. Għax daw ma, ma jsolvux laqas il-problema li sfortunatament tant nafu bija il-problema ta' traffiku fil-daw il-bypass. Nix kustjoni laqas ta' propaganda ta' informazzjoni li tiġa it-tieħdu u ċittadini qatt ma' ta' widden speċjalment meta qed nitkellmu fuq proġetti li tant ikollhom effett fuq is-saħħa tagħhom u tal-ambjent li jgħixu fih żona tal-Italja li tant hija imniċsa. Dan huwa mudell antikwat u għandek inti issa iż-żmien illi nieħdu deċiżjonijiet kuraġġużi biex biex ikun hemm modelli aktar sostenibbli u għalhekk intenni wkoll dak li qalet il-kollega Evi li din il-petizzjoni tibqa' miftuħa u illi il-kwistjoni tiġi studjata bir-reqqa mill-Parlament hemm bżonn illi il-parlament l-entitajiet jiġbru aktar informazzjoni dwar kif inhi situazzjoni f'Bologna għaliex qatt m'għandniex stampa ċara u danna ma jawgurax tajjeb għal futur tagħna ta' nista' Bologna. And now grazzi ħafna sana dil-kelma lis-Sinjura Ajeka. Grazzi President, jiena nixtieq um, li natira l-attenzjoni fuq żewġ suġġetti ewlenin. Qegħdin ngħixu um, f'kuntest Ewropew li jipproponi mudell ta' żvilupp tal-ambjent u ta' investiment li jimminaw mhux biss il-saħħa tal-bnedmin imma jġibu danni wkoll fuq, fuq il-post fejn neħxu. din l-istrateġija lejn l 2005 fej rridu naraw tnaqqis ta' emissjonijiet u anki ta' kif nużaw l-art tagħna u mbagħad naslu għal dawn il-proġetti fil-territorjali u verament il-proġetti li għanna l-futur ma jaqblux ma dan. Palissa nafu kif qed tintuża l-art tagħna. Imma hemm bżonn naħsbu ta' strateġija aħjar ta' kif nużaw aħna l-art u kif ikonna iktar sigurtà għanna proġetti imma li edin verament mux biss iġibu d-danni ma edin jeqirdu il-territorju l-art tana għaraw fl-Italja għanna postijiet li huma patrimonju tal-dinja eh, u n-nies ta' Bologna eluf u eluf ta' nis li kull jum dawn eh, ikunu edin l-ossiġenu li jidħol ġo fihom ikun dejjem imniġġes. In-nifs li jieħdu dejjem huwa tkun ġejja minn arja ħażina. Araw fit xiġri inkomplu bil-ferroviji ma naħsbux fil-car sharing, ma tintużax l-enerġija rinnovabbli. Dawn il-tip ta' proġetti qatt ma isiru. Palissa 650 eh, miljon ta' euro edin eh, jintużaw għal dawn il-proġetti. Immaġinaw ftit jekk dawn ir-riżorsi kollha nużawhom biex ikollna sistema ta' trasport sostenibbli li jkun jirrispetta mhux biss l-ambjent u territorju imma li jirrispetta aktar u iktar is-saħħa tan-nies. Ġifieri kif qalet il-kollega Evi hija li aħna nitolbu l-petizzjoni tibqa' miftuħa imma li iktar u iktar il-gvern tal-Italja li forsi għall-ewwel darba eh, li nitolbuh li hum mir-raqda inkwantu għal dan it-territorju qed nitkellmu fuq dannu għal nies proġetti ta' barra minnaw li jimminaw mhux biss ġifiri il-territorju, l-ambjent imma din ukoll ġibu devastazzjoni kullimkien eh, konsekwenzi ħżiena, periklu għan-nies Bologna jixir ila ħjar, jixir ila trasport sostenibli u jixir ila u kol din il-belt investiment sostenibli li ta' tħares li n-nies taħħa u tara li e, n-nies jikollom u kol xol sura 650 miljon li nistaw nużawom aħjar biex nġibu verament il-dinja tagħna il-qoddim. Grazzi concludes. Grazzi u bekk nikkonkludu il-fazi taljana tal-Kumitat tista' terġa' id-dur Spanjola. Jiena Jiena naqbel perfettament mal-kollegi illi tkellmu qabel. Naħseb illi kollok inti awtostrada faddeja minn nofs il-belt ħaġa ħażina ħafna u jekk fimt sew huma għandek 65 miljun 650 miljun vettura 65 miljun vettura fis-sena. Kwantità enormi din. U l-idea li tgħaddi dina l-ikbar awtostrada ma ma tagħmilx sens, ma sax nifhmuha Dan huwa proġett tas-sew ħażin ċittadini Il-kollegi tkellmu fuq is-saħħa, ħaġa li jiena sorprenditni minn dik li qalet il-Kummissjoni illi rridu nikkonsidraw interalja ir-riskju għas-saluta għas-saħħa tal-bniedem interalja ma tarax Din l-ewwel ħaġa li trid tikkunsidra s-saħħa tal-bniedem huwa ħaġa ewlenija u mhux xi ħaġa oħra fost il-ħafna. U għalhekk naħseb li l-ambjent mhux sempliċiment xi ħaġa illi taffettwa il-ħaddieħor l-ambjent jibda mid-dar, mit-triq, mix-xogħol. U għalhekk naqbel perfettament il petizjoni petizzjoni trid tibqa' miftuħa. Grazzi. Ok, uh, thank you to all of you who have part Grazzi lil daw kollha li parteċipaw. Issa nista' nerġa' nadilek il-kelma sur tassinari għal żewġ minuti oħra jekk tixtieq. Nirringrazzjak, Signora President. Jina dak l-ispiega tal-Komissjoni u koll anke li sorprendiet għax umma kummenti li umma ta' naħa wahda. Is l komissjoni l-qasbis ikkonsidrat il-komment dak li għedin nejdu aħna. Dwar il-partiċipazzjoni, dan skont anke l-konvenzjoni taru, dil-konsultazzjoni t-tissir fil-bidu tal-proġett u mux dan huwa il-moment eh, verament ta' parteċipazzjoni l-iktar importanti. Eh, ma nistgħux aħna jitolbuna nipparteċipaw meta tkun diġà tieħdet id-deċiżjoni. Dan il-proġett eh, kontrast mal-programmi kollha ta' trasport ta' l-Emilia Romania u ta' Bologna ma, ja, ma jitħolx fil-pjanijiet kollha ta' proġetti oħra. Il-fatt huwa li inti tipprova tiddeċidi għall-aħjar u mhux jitolbuk tagħti opinjoni meta d-deċiżjoni tkun diġà tieħdet. Araw ftit l-ewwel sitt xhur ta' din is-sena eh, l-istatistika tgħid li l-arja sejra għall-ar ħames darbit iktar mill-livell ta' tolleranza tal- ta' kif suppost. post qed tgħiduli li l-informazzjoni eh, l-arja ta' Bologna mareta tal-aħjar mhuwiex minnu dan. Ir-reġjun l emenja l-Ministerju tal-Ambjent ma, ma tax kasna ġifiri ekki joġobkom l-informazzjoni li tiksbu araw li jkolkom il-żewġ tiqnipen mhux ikolkom biss naħa waħda mhux eh, possibbli li jsir valutazzjoni tal-impatt għax meta hemm il-motorway ta' Bolenja mem memx possibilità ta' monitoraġġ ta' tniġġis, memx dawn il-postijiet. il, il postijiet fej jisiru il-nies, iċ-ċittadini ilhom isaqsu biex isir monitoraġġ tal-arja u ta' tniġġis imma qatt ma sar. Iġifieri jekk joġobkom fl-informazzjoni ġejbuhom minn kull imkien. Mhux biss titolbu l-Gvern tal-Italja, fil-petizzjoni u anki fil-memorandum li tajna aħna hemm l-informazzjoni, il rapport dwar il-passanti di Bologna, verament aħna tajna informazzjoni oħra, ġifieri jiena nipprov nitlob li u nispera li jintom tiġbru l-informazzjoni kollha u tqisu kollox. Aħna l-istituzzjoni Ewropej nafdawhom ħafna u għalhekk jiena wkoll nispera li l-petizzjoni tibqa' miftuħa u nirringrazzjaw nirringrazzja daw kollha li intervjeno hawnhekk bil-klim li qalu u qed jagħtu l-appoġġ u li semmow kemm huwa assurd dan il-proġett, proġett li jrid ippoġġi motorway minn li tkun biss 10 metri l botta ta' fej joqogħdu n-nies. Grazzi. 10 meters out of citizens' homes. 10 metri l-bot mid-djar ta' ċittadini u l-koll nafu l-wilt kulturali u l-importanza ta' Bologna bħala belt għalhekk irridu nikkonsidraw dal-affarijiet ukoll mhux biss għal reġjun għal belt tal-Italja ja kwistjoni wkoll għall-Ewropa lina għal-kol, għaliex din hija parti mill-Ewropa illi hija tagħna għal-kol. Għalhekk naħseb li għandna nżommu l-petizzjoni miftuħa nistennew għal risposta bil-miktub min-naħa tal-Kummissjoni u sadattant ukoll nibatu itra ukoll b'saħħitha lil l autoritajis reġjonali tal-Italja sabiex ngħidulhom li aħna qed insegwu l-iżviluppi. X'taħsbu? Tajjeb ħafna. Grazzi tal-li ġejdu eh, ġewwa Brussell tistgħu tirritornaw ġewwa Bologna sabiħa daqshekk u nixtieqkom il-vjaġġi tajjeb. Issa, il-petizzjoni li jmiss. Il-petizzjonant mhux preżenti, il-persuna għadha ma diritx, forsi il-, -il persuna għada ġejja, però dak li nistgħu nagħmlu huwa li ngħaddu għal punt li jmiss li hija opinjoni dwar l-implementazzjoni tal-istrateġija Ewropea tad-diżabilità. Huwa sempliċi illi nagħmel dan għax jiena fil-fatt ir-rapporter din l-opinjoni għalhekk eh, jekk jogħġobkom żommu l-attenzjoni fuq għal ftit mumenti oħra. <coughs> Tafu illi dak li qed nagħmlu din l-istrateġija u bil-rapport l-istrateġija Ewropea ta' disabilità għawek huwa il-Kumitat Empli li huwa qed imexxi, però il-kontribut tagħna fis-sem tal-Kumitat huwa li nibbażaw l-opinjoni tagħna għabbażi tal- petizzjonijiet illi irċivejna u dan se jwassal għal valur miżjud fir-rapport għaliex ikun ibbażat fuq il- l-opinjoni diretti ta' ċittadini interessati minn di kwistjoni il-petizzjonijiet jenfasizzaw il-bżon li kunem approċ ta' drittijiet umani orizzontali għal kustjoni ta' disabilità, id-dritt ta' disabilità bħalma nsibu f'artiklu 9 tal-Konvenzjoni ta' Nasil Magħquda għal persuni b'disabilità għandha tiġi implementata b'mod komprensiv sabiex niżguraw li persuni b'disabilità jkollhom aċċess għal faċilitajiet pubbliċi u servizzi pubbliċi bħal kulħadd fl-opinjoni jiena qed nenfasizza żewġ kwistjonijiet illi ħdimna fuqhom dan il-kumitat. L-implementazzjoni ta' trattat ta' Marrakesh u id-dritt li kulħadd jgħix ħajja indipendenti fid-djar tagħhom u dan jimplika li l-Stati membri għandhom eh, jilqu il-proċess ta' deistituzzjonalizzazzjoni ta' persuni b'diżabilità għandhom jiffaċilitaw it-tranzizzjoni minn kura istituzzjonali għal servizzi fil-komunità bħalma edna wkoll wara li żjara e, eh, fi Slovakkja u fir-rapport is-sena l-oħra ninsab ħerqana l-kontributi ta' kulħadd u naħseb li fl-aħħar nistgħu nadottaw test illi jagħti input eh, b'saħħtu għar rapport finali minħabba eh, timetable qasira imposta minn emp l-opinjoni hija disponibbli biss bl-Ingliż u l-emendi wkoll jistgħu jitrasqu biss bl-Ingliż. Jiddispjaċini għal din il inkonvenjenza però tmur lil-lin mill possibilità tiegħi li nibda l-affarijiet din huwa meħabba l-iskadenzi tal-Kumitat Ampl. Però importanti li nagħtu opinjoni fuq dan is-sorġett importanti ħafna l-iskadenzi l-iskadenza l-elementi se tkun għada l-erba fitli ta' tawar nofsinar u għaddi l-intenzjoni illi namel vot fil-Komitat Peċ fil-5 ta' settembru ser tirċievu invit u aktar tard illi jikkonsidra illi laqa ta' Shadows hija pjena tal-5 ta' settembru. Ta' kollox, għandkom xi kummenti sur Terry Cabras, grazzi ħafna naħseb li l-iskadenza hija fit-tlieta ta' war nofsinhar għada, Iva. Grazzi ħafna, Sinjura President, Dad għaddin din l-opinjoni dwar eh, l-implementazzjoni ta' strategija Ewropea ta' disabilità il-rapport ta' progress jirrifletti l-sfidi illi għadhom fil-qafas tal-Istrateġija Ewropea tad Disabilità. Il-Kumitat tagħna rċieva numru ta' petizzjonijiet dwar l-aċċessibilità u jiena nixtieq li dawn kwistjonijiet jiġu inklużi fl-opinjoni. Barra minn hekk nixtieq nisħaq ir-rwol tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-drittijiet fundamentali sabiex issaħħaħ id-drittijiet fundamentali tan-nies b'diżabilità. U r-rwol tal-Aġenzija fl-appoġġ tal-implementazzjoni tal-Unjoni Ewropea tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Maquda għatta drittijiet fundamentali ta' persuni b'dizabilita' Jiena se nressa eh, emendi fi spiritu ta' ħbiberija dwar dan. Grazzi. Tajjeb ħafna, issa naddil l-kelma l-Kummissjoni. Ir-rappreżentanta tal-Kummissjoni hija fil-fatt is-Sinjura Porrero. Nadilak il-kelma. Grazzi ħafna. Iva jiena fil-fatt sinjura Plasencia Porrero. Nixtieq nirringrazzja l-Kumitat għall preparazzjoni ta' ta' din l-opinjoni illi tafasizza numru ta' elementi importanti dwar l-implementazzjoni tal-konvenzjoni, rapporta progress e kif riflessi mill-petizzjonijiet illi rċevejtu. Nishtin nisħaq iż fuq iż-żewġ kwistjonijiet li semmew qabel, ġifiri l-aċċessibilità li hija kwistjoni importanti ħafna l-Kummissjoni u li għalija id-dedikajna ħafna attenzjoni u fil-fatt nixtieq infakkar hawnhekk il-proposta tal-lat ta' Ewropew li sa qed jiġi diskuss flimkien mal-kolleġislaturi. Il-Kummissjoni hawnhekk għamlet sforz kbisa biex tindirizza l-aċċessibilità b'mod verament komprensiv u b'mod illi ikollu effett pożittiv fuq is-suq iżda wkoll fuq il-persuni b'diżabilità. Dwar il-kwistjoni ta' ħajja indipendenti jekk kif imsemmija fl-istrateġija, il-dispożizzjonijiet imsaħħa tal-fondi strutturali qed jgħinuna sabiex ikun hemm tranzizzjoni mill-istituzzjonijiet ta' servizzi fil-komunità u nevvitaw l-istituzzjonizzazzjoni. Aħna nibqgħu disponibbli għal kwalunkwe kjarifika oħra u mill-ġdid grazzi ta' din ta' dan l-abbozz ta' opinjoni. Grazzi ħafna lilek jidher li hemm koerenza kbira bejn l-istituzzjonijiet dwar dan il-każ u hija xi ħaġa tajba tfaċċat kollega oħra, Sinjura Desera, nadilek il-kelma. Grazzi ħafna, Sinjura President, grazzi tal-li ħiġtub l opinjoni tant adekwata għal dan il-moment li tirrifletti kif intqal tajjeb il-koerenza bil istituzzjonijiet naħseb illi. Il-relevanza ta' dan il-Komitat ta' Petizzjoni biex jirċivi u jindirizza l-petizzjonijiet li għandna hawnhekk fil-kuntest tal-qafas tal-Unjoni Ewropea l għal ehm, la prevenzjoni tal-ġismu li hija xi ħaġa importanti ħafna u x-xogħol kollu li aħna nagħmilna f'dan ir-rigward huwa evidenza iżjat illi inħallu l-attività tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet miftuħa bħala possibilità għal ċittadini biex jissemmaw leħinhom. Issa għanna per eżempju il-kas ta' nies li għandhom nuqqas ta' dawl hija xi ħaġa li ilha quddiem il il-Kumitat ta' Petizzjonijiet u eh, dana għaliex iksar l-ugwajanza u inqas ta' diskriminazzjoni. Min-naħa tal-grupp liberali aħna nħossu li jrid jiġi ratifikat mill-aktar fis possibbli trattat ta' Marrakesh min-naħa tal-istati membri sabiex in-nies b'diżabilità ikollhom l-istess drittijiet. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna L-aħħar punt il-trattat ta' Marrakesh diġa qiegħed fit-test, jiġifieri hemm koerenza kbira din l-istituzzjoni u għandna nkunu gburin ukoll f'dan il-kumitat talli iġġilidna għal snin twal għal ratifika tat trattat ta' Marrakesh. Dak li qed nipprova nagħmel fl-opinjoni huwa illi nenfasizza l-rwol ta' protezzjoni ta' dan il-Kumitat fil-kuntest tal-qaffas tal-Unjoni Ewropea għal-Konvenzjoni. U il numru konsiderevoli ta' petizzjonijiet li nirċivju ta' kull sena li għandhom x'jaqsmu mad diffikultajiet li ċittadini Ewropej jiltaqgħu magħhom madwar l-Unjoni Ewropea. Għalhekk iż-żewġ punti ċentrali se jkunu ovvjament l-aċċessibilità u id-dritt tan-nies b'diżabilità illi jgħixu b'mod indipendenti. U ovvjament jiena kuntenta wkoll illi finalment em, imxejna l-qoddim ukoll. Mela, għandkom sa' għada għall mendi l-ewwel laqgħa ta' xedol se tkun fil-5 ta' Settembru wara il-vakanzi tas-sajf u il-vot mbagħad se jittieħed f'peti fis-seba ta' Settembru. Se jkun hemm ukoll vot fil-Kumitat Empel fis-17 ta' Ottubru. Dawk huma l-iskadenzi jiddispjaċini najt illi il-petizzjonant dwar il-proġett tal-bini ta' baċin ta' detenzjoni għaxmara Sevezo ma tfaċċaċ ġifiri se jkollna nipposponu din il-petizzjoni għal war nofsinhar jew għal xi laqgħa oħra bħalissa ma nistgħu nagħmlu xejn il-petizzjonant mhix qiegħda hekk. Sekonda waħda. Exactly. Now I get some news about the, about the petitioner. She... Mela, irċivejt um, informazzjoni mill-petizjonant ġejja mill-aeroport ta' Charleroi, um, pero mis-ser tkun naf 50 minuti ovvjament, ġifiri ser nħallu dina tlieta ta' orna f'sinar kun hawnhekk fil-ħin u nindirizzaw din petizzjoni dak il-ħin. Grazzi ħafna rakom